nishtiq jiena nħabbar xi affarijiet, nixtieq jiena nitlobkom sabiex tpoġġu bil eda Mela bil-grupp tas soċjalisti u demokratiċi jiena irċevejt talba nomini għal delegazzjonijiet parlamentari l-lista ta' dawn in-nomini se jkunu fil-minuti ta' dawn din is-sessjoni jekk mhux se jiġu prezentati xi kummenti minn issa sal-adozzjoni ta' dawn dawn il-ħatrijiet nistgħu nikkonsidrawhom bħala adottati il-Kumitati IMCO u ICON dawna għad tlet korrezzjonijiet tat-test tal-Parlament Ewropew, żewġ korrezzjonijiet mill- Kumitat Ikon dawna mxew id-fit ma stqarrija dawna jistaw jinstabu fil-sit elektroniku Seance on Direct u it-titlu, it-test, il-korrezzjonijiet se jiġu publikati fil-minuti ta' din is-sessjoni skont regola u l-artiklu 216 paragrafu 4 dawn E, l-emendi u l-istqarrijiet se jiġu adottati sakemm fi żmien 24 sija grupp politiku jew inkella 40 e, e, deputat jitolbu li din il-ħaġa ma seħx dwar ir-rapport ta' Sur Lamtov dwar proposta rekomendazzjoni tal-Parlament Ewropew indirizzat lil kunsill fuq 68 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Mauda ma rċevewx oġġezzjonijiet bil-miktub ġifieri dan ir-rapport nistgħu nikkunsidrah bħala adott adottat. Tista nistgħu naddu għal vot li jmiss nistgħu nibdew aħna bil-vot konformita mal-regola ta' simplifikazzjoni skont ir-regola wieħed tlieta wieħed il-rapport ta' Sinjura Dodds dwar l-istokkijiet tal-Merluz nistgħu niftu l-votazzjoni. Nistgħu u l-votazzjoni. Jena ħannala il-votazzjoni imma il-votazzjoni għadha miftuħa. Tajt il-President nalqu il-votazzjoni. Il-rapport ġi adottat. Issa se nużaw il-proċedura simplifikata dwar il-rapport Vikstrom fuq tnaħħija tal-immunità eh, minn Jaċkek Olgert Kurski, votazzjoni miftuħa dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet adottat rapport adottat. Issa senna dwar l-istress proċedura, il-rapport stojnaf talbat neħija tal-immunità parlamentari ta' Magoxar ta' Hansnik, eh, dawk li ma' favur, dawk li ma' kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa se naddu għal rapport Lichtenberger fuq it talbat t-neħija tal-immunità parlamentari ta' Sur Alexander Alvaro. Dawk li ma' favur, kontra, Astenzjonijiet. Għaddiet. Għadda dan il-rapport. Issa se naddu għal report ta' Garces Ramon dwar l-agenda l-ġdida l-politika Ewropeja tal-konsumatur vot nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddi Dan il-rapport għadda. Issa se naddu għal rapport Zjeska fuq lajnuna legali eh, f'dak it-tilwin ċivili u kummerċali transkonfinali dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għad. Issa se naddu għattini qari fuq l-inforzar doganali ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali rapport Kreutzmann approvazzjoni minajr vot, ġifiri niddikjaraw li l-pozizjoni tal-Kunsil ġiet adottata. Issa se naddu għal l-ikel maħsupa trabi u tfalżar u l-ikel għaskopijiet mediċi speċja li nishtiq najdilkom li emenda sitta ġiet irtirata il-rapport bis. emenda l-ewel emenda votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. il rekomendazzjoni, eh, l-emenda maddeċ eh, emenda numru 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ Emenda erba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Menda numru 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Lebda emenda ġiet adottata lekk il-pożizzjoni tal-Kunsil ġiet approvata. Nixtieq nifraħ lis sinjura Rees. Issa se nivvotaw fuq il-rapport Moran Xaħtier rekwiziti minimi tas saħħas u sigurtà li daw l-espożizzjoni tal-ħaddim għal riski li jinħolqu mill-aġenti fiżiċi. Emenda 38 dawk li huma favur dawk li huma kontra astenzjonijiet għaddiet proposta emendata dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet ir-rezoluzzjoni leġislativa votazzjoni nominali votazzjoni maluqa għaddiet Issa se nivvutaw fuq ir-rapport Dodds fuq il-pjan għal-perjodu fitu l-istokkijiet tal-Merluz u għassajt li jisfrutta dawn l-istokkijiet. Et nitkellmu dwar proposta regolament bi eh, ħanibdew bi blok ta' emendi 19 l-emenda mill-Kumitat tas-Sajt dawk li ma favur kontra mux ħaġa da' ċara ġifri ħajkonna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa fuq 19 l-emenda mill-Kumitat tas-Sajt. le check. Voilà, que donne la vérification. Mela, bil-verifika, namlu verifika elettronika, Iva, eh, ġiet adottata bi maġġoranza kbira sessa naddu għall-emenda numru 7 dawk li huma favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 17 mela ħanamlu verifika elettronika fuq emenda numru 7 Le vote est Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda zbatax jekk joġobkom. Ċidu tamlu. Ċidu turina bidejkom. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa se nivvotaw fuq il-proposta emendata. Tixtiequ li tagħmlu verifika fuq emenda 17 ukoll, mela niftħu l-votazzjoni fuq żbatax. Le vot e clos. Votazzjoni maluqa. Addit. Très bien, autant pour vous. Euh, la proposition telle que modifiée, qui est... Issa se votaw fuq il-proposta emendata dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, il-rezoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali dak li ma favur. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mallu essa. Għadda. Għaddit il-rekomendazzjoni. Issa sena du għal-rapport sa' Sur Jakolino il-kriminalità organizzata l-korruzzjoni u l-ħassil tal-flus. Se nibdew aħna bi paragrafu numru 3 test oriġinali tlet partijiet ta' dan il-vot l-ewwel parti dawk li ma favur, dawk li ma kontra. Astenzjonijiet Għaddiet tini parti dawk li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet tillet parti dawk li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda numru 7 dawk li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda dissa dawk li ma favur tixtiqu tamlu verifika elettronika fuq seba, iva votazzjoni miftuħa għal seba. Le vote clos. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Disa dawk li huma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda tminja, dawk li huma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ imma press li minix ċerta se nitlob għal votazzjoni nominali fuq emenda numru 8, votazzjoni miftuħa. Se nagħmlu verifika aħna. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa se naddu għal paragrafu 19 dawk li huma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddeċ. Paragrafu 21, emenda 4, dawk li ma favur. iva. Dawk li ma favur 4, kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 9, dawk li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 10, dawk li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddiet Il-test oriġinali. Vot maqsum l-ewwel parti minn tlieta dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet votazzjoni nominali fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. It-tielet parti, votazzjoni nominali dawk li ma favur Votazzjoni miftuħa. Tajt il-President, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa senna għaddu għal paragrafu 43 test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet wara paragraf mela vota fuq 53 paragrafu 53 hemm dan numru wieħed flok li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Eh, paragrafu 55 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel partij minn huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk li huma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 58, test oriġinali dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet maddeċ. Amenda 5, dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet maddeċ. Amenda 62, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 68. Test oriġinali. Ħafna partijiet differenti l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tielet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit Paragrafu 7 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel partit dok li huma favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni partit dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 80 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa nista' ngħaddu għal paragrafu 81 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu għal paragrafu 93 b'test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit Paragrafu 6 u design test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra Astenzjonijiet? Maddiċ. Nistaw namlu verifika elettronika l-ħagġa deret ċara ma nistaw niftħu verifika elettronika kontrol fuq it-tini parti ta' 6 u 9. D'accord, 96. 6 u 9. Voilà, et donc... Għaddit. Le, maddiċ il-ċerti korreġi ruħa. Issa se għal 98 tliet partit l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Dissaw design l-ewwel parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit, parti numru 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit, Mija u wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda 106 Le, skużawni, għamem da sitta minu favur kontra. Le, ħanamlu verifika elettronika fuq emenda sitta. Namlu verifika fuq sitta. Le vote clos. Votazzjoni maluqa. Mijaw 106 test oriġinali votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 107 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 108. L-ewel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Parti numru 2 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet 112 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 124 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 126 l-ewwel parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet l-tini parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet 127 u tamlu verifika fuq it-tini parti ta' 126 votazzjoni miftuħa. Voteklu. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 127 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 128 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Après le paragraf 128, le 2, qui est pour? Issa wara paragrafu 128 emenda 2 daw favur kontra astenzjonijiet ma' diċ. 129 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? Għaddit. Issa 133 daw favur kontra astenzjonijiet maddiċ 133 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 135 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 139 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 140 daw favur. Daw kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 141 votazzjoni miftuħa nominali. Maluqa. Għaddit. Wieħed erbelba, dawk favur. Daw kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Mela, tlieta reveduta dawk favur kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Tixtiqu tiċċekjawa? Mela, niftħu l-votazzjoni, emenda tlieta jiġifieri. Vot maluq. Għaddit. Issa premessa P. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Issa H. L-ewwel parti. Votazzjoni nominali miftuħa. maluqa u għaddiet. Issa, it-tini parti tagħha favur kontra astenzjonijiet għaddit. B ke l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet it tini parti favur kontra mhix Votazzjoni nominali niftħuha biex niċċekjaw tini tieni parti. Maluqa? Maddiċ. Issa BL. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa BP votazzjoni nominali miftuħa Maluqa. Adottata. Issa ir-rezoluzzjoni bisih favur kontra astenzjonijiet u għaddiet. L-Onorevoli Jakolino bħala rapporter tixtieq tgħid xi ħaġa fidejk. Fidejk. L-Onorevoli Jakolino, qed intik il mikrofon qed tismani? Eh, mhux qed jaħdem. Jidher li hemm problema. Anke jekk tafas il-buttuna mela ħol mikrofonu ta' taħdejk. Saf l aħħar Xtaqt nirringrazzja lil daw kollha li fiħdan il-Kumitat dwar il reċiklaċ tal-flus u kriminalità organizzata enuni biex beknet u dan il-an għandna rapport importanti ħafna u ftejn bejn il-gruppi politiċi kollha. U issa irridu u kol naraw li konna linji gwidi ċari li huma importanti biex il-Kommissjoni u l-Stati membri kunu jistaw e, wet u dana kollu fix-xhur li ġejjin. Qabel xejn irridu naraw ukoll li f'Ottubru kun hemm l-approvazzjoni għar-rapport tal-aħħar biex bekk eh, din l-Istati Uniti eh, l-Istati Uniti tal-Ewropa tassew ikunu jistaw jinaqdu flimkien biex iwasslu dan ir-riżultat mixtieq. E Grazzi onorevoli Jakolino. Mela, għal se nifqu hawnhekk sa sa nofsija.